Hello, good afternoon everybody. Uh, Dwar nofsinhar it-tajjeb lil kulħadd. Naħseb li nistgħu nibdew, nibdew bl-adozzjoni tal-aġenda sakemm m'hemmx uh, oġġezzjonijiet nistgħu nadottaw u nixtieq anki uh, nagħmel sqarijiet tal-President għandna l-kompożizzjoni nominali tal-Kumitat Ekon skont ir-regola 209 tar-regoli tal-proċedura tal-Parlament kien hemm numru ta' li saru fil-plenarja l-ġimgħa l-oħra brabta mal-kompożizzjoni ġdida nominali tal-kumitati. Dana jinkludi l-ekon. Wara dawn eh, ħudu nota illa ħaj li baqa eh, siġu wieħed vojt fekon illi sissa l-grupp Renew għadu għadu mamlewx. Skont ir-regola 209 m'hemmx drittijiet ta' votazzjoni brabta mal-siġijiet nieqsa u l-sistema tal-votazzjoni elettronika ġiet adottata id-deċiżjoni tal-ħatra tal-membri tal-komitati ssir fil-ġurnata tal-istqarrija ta' fil-plenarja mill-President. Ġifiri musa jkun hemm modifika tal-sħubija tal-kumitat sal-sessjoni li jmiss ta' 9 ta' Marzu. Issa, dwar il laqgħat tal-koordinaturi ta' 22 ta' jannar eh, li għadda, l-ewwel deċiżjoni kienet fuq ir rapporti u nomini tal-implementazzjoni l-inizjattiva proprja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 dawn ġew allokati għall gruppi. Mela, l-ewwel ħaġa li naslu għal pjan tal investiment għall ewropa Sostenibbli skont ir-regola 58 tal-Kumitat Budget għall-SND. Imbagħad kien hemm iktar żvilupp għall CMU biex intejbu l-aċċess għall il-finanzi tal-kapital, speċjalment tal-SMEs u aktar parteċipazzjoni tal-investituri mill-PPE, e, tielet reviżjoni tal-qafas leġislattiv makroekonomiku għall impatt aħjar fil-ekonomija reali tal-Ewropa u aktar trasparenza fit teħid ta' deċiżjonijiet u e, responsabilità demokratika marbuta mal-SND. Ir-raba, insaħħu r rwol internazzjonali tal-Ewro, mill-PPE, il-ħames il-finanzi digitali, ir riski emerġenti għal crypto assets, l isfidi regolatorji supervizorji fil-qasam tas servizzi, istituzzjonijiet u swieq finanzjarji din ġejja mill-Renew. U s-sitt punt l-implementazzjoni tar rekwiżiti tal-Unjoni Ewropea għall-iskambju ta' informazzjoni tat-taxxa, il-progress, il-lezzjonijiet u l-ostakli li rridu eh, naqbżu li huwa rapport marbut mal-ħodor. Issa, Imbagħad nistgħu nsemmu aktar nomini l-opinjoni tal-budget 2021 li ingħatat lill snd imbagħad kien hemm il-lini mill-Kumitat Ampl fuq il-kontinent li qed jixxieħ m'hemmx me opinjoni hemmhekk imbagħad nisqari oħra fuq il-governanza ekonomika, kooperazzjoni mtejba mal-Eurogroup, il-koordinaturi laqgħu litra tal-President tal-Eurogroup fuq il-modalitajiet ta' kooperazzjoni bejn l-ekon u l-President tal-Eurogroup. Imbagħad ukoll ġie deċiż li nistiednu lill president tal-ESGAB għall-iskambju ta' opinjonijiet fuq il- il-laqa tal-futura tal-ekon fuq wara l-pubblikazzjoni tar-rapport annwali u mbagħad ukoll deċidejna li nistiednu lil Digital Eurostat tal dialogu statistiku u eh, l-ittra se tinkludi talba lill Eurostat biex ikun hemm taqsira fuq il-progress għall-implementazzjoni tal-European Statistical Programme. Imbagħad eh, xi informazzjoni fuq il missjonijiet tal-ekon għal 2020 hemm il-żjara għall-CB Din iżjara diġà saret il-ġimgħa l-oħra. Imbagħad hemm il-missjoni għal Berlin. Il-koordinaturi deċidew li ma jmorrux Berlin minħabba l-kavjat li tressaq mill-burro skont ir-rakkomandazzjoni tas COP minħabba meta kienu qed jawtorizzaw il-missjoni kien hemm rakkomandazzjoni li ma jkunx hemm laqat mal-presidenza li jmiss tal-Kunsill. U allura din il-mission ġiet imneħija għax ma kienieċ utli. Imbagħad fuq ir-rolling don't sabiex nassenjaw il-membri għall missjonijiet aħna ddeċidejna li skont l-allokazzjoni mġiet ta' siġijiet se tiġi deċiża mill-koordinaturi fuq bażi ad hoc. Fuq il-konflitti ta' kompetenzi ma' komitati oħra skont il-talba ta' inta għal rapport ini fuq aspetti relatati mal-kummerċ fil-mekanizmi ta' ġustament tal-karbonju. l approċċ suġġerit mill-President ġi eh, deċiż, jiġifieri il-Kumitat Mexej Envi, imbagħad inta u ekon ħajkunu kumitati assoċjati. Imbagħad fuq il-programm ta' esperti tal-Kumitat Ekon Eh, l-koordinaturi deċidew li daħlu dan il-programm fejn nkopru regoli tar regoli l-rwol tar regoli fiskali rabta mal ekonomija il-ħadra. Imbagħad kien hemm suġġerimenti ta' IGA fuq l-esperti esterni għal skrutinju tal-governanza ekonomika u l-żona euro ħajkun hemm żewġ dokumenti għal regoli fiskali tal-Unjoni Ewropea sa' Mejju il-skrutinju tal-atti delegati u l-miżuri ta' implementazzjoni kemm tliet eh, punti għall skrutinju AMLD, CRR, IFRS dawn ġew ehm, ċittati u l-priorità tingħata eh, għall-iskrutinju fuq il-ħasil tal-flus ta' kontra ħasil tal-flus. Imbagħad hemm smigħ possibbli mal-esperti eh, dwar l-EIB, l-organizzazzjoni ta' smih ehm, ġi maqbul, u mbagħad dwar il- il-qorti tal-awdituri, il-koordinaturi ġew mitluba jibatu suġġerimenti għal suġġetti tal-programm ta' ħidma tal-ICA u mbagħad it-tieni ir-rapport tal-ICA li jistgħu jiġu ppreżentati fl jew f'xi wieħed mill-gruppi ta' ħidma sal dawn jiġu jintbagħtu sal ġimgħa 24 ta' jannar lis segretarjat Fuq il-Brexit, il-koordinaturi ddeċidew li jagħmlu opinjoni fuq il-rapport għafet inta fuq il-mandat mar relazzjonijiet futuri mar-Renju Unit u din ġiet allokata tal-SND. <clears throat> Imbagħad fuq il-linji gwida għall attendenza tal-laqat tekniċi wara diskussjoni mal-koordinaturi il-linji gwida attwali reġgħu ġew ikkonfermati. L-aħħar ġurnament jgħad fuq it-trilogi li huma għaddejjin bħalissa għandna trilogu fuq il-CCP u r-riżoluzzjoni tagħha u mbagħad it-tieni trilogu saret fil-11 ta' frar fi Strasburgu il-kolleġislaturi adottaw il-lista ta' kwistjonijiet eh, politiċi u ħarġu mandat għal bqija u mbagħad iddiskutew eh, it-tinisaf tal-rikupru ta' CCP u ħadmu fuq ir-riżoluzzjoni ek enu ek kullħat se ta' jifhem il-pożizzjoni ta' ħaddieħor. Il-Parlament ukoll kellu tħassib fuq il-fondi tal-meta ħala 16 u inċentivi għall membri u CCP sabiex jiġġestjonaw eksanta eh, riski taħħa u jipparteċipaw fil-proċess ta' riżoluzzjoni rkupru. Il-Parlament talbu l-Kummissjoni sabiex jipprovdu analiżi kwantitattiv fuq il-kwistjonijiet kollha sabiex jevalwaw aħjar il-konsegwenzi eh, ta' kull eh, għodda tal-CCPs differenti. It-trilogu li jmiss se jsir fi 17 ta' Marzu. Mela, issa nistgħu nibdew bid-diskussjoni tagħna fuq ir-rapport uh, semestru Ewropew tal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika il-sarriċ għal tkabbir annwali ngħaddi l-kelma l-rapporter Awrolla Laluk. Grazie. Grazie. Grazie, Signora President. Se nitkellem bil-Franċiż. Mela, Irt nfakkar, u prom la ħanċ nasib għandi bżonn li ngħid il-rabta li hemm bejn il-politika klimatika u dik ekonomika li ġiet mill-esperti xjentifiċi illi uraw il-mod kif għaddejja l-ekonomija dawn l-aħħar snin qed tipperikola ovvjament is-sopravivenza tagħna Eh, mhux biss tal-pjaneta ma tagħna wkoll u fid-dawl ta' tagħna kollu l-Kummissjoni Ewropea għażlet li terġa' torjenta s semestru Ewropew u qalet aħna għandna bżonn norjentaw mill-ġdid il-politika ekonomika biex tkun tista' tkun ta' appoġġ għal dan l-isforz kontra d-deregolamentazzjoni klimatika biex hekk aħna nkunu nistgħu niżguraw sopravivenza tagħna f'dan il-kontinent kif ukoll fuq din il-pjaneta permezz ta' proġett fondamentali illi għandu bħala isem il-Green Deal il-patt ekoloġiku u l-ftehim ekoloġiku biex iħares l-Ewropej kollha kif ukoll il-bqija tal-pjaneta. Din nitkellmu ġifieri fuq dan l-isforz kontra tibdil fil-klima. Mela f'dan l-ispirtu ta' reorjentazzjoni jiena proponejt rapport. Dan ir-rapport ovvjament kien ġie diskuss u aħna nnegozjaw fil-ftuħ konna provajna illi nissimaw il-besat kollha illi din ir reorjentazzjoni tista' ġib magħha u biex naraw kif nistgħu nirristrutturaw ir-rapport u nirreflettu u niġbru t talbiet ta' kulħadd. Dan illum dan ir-rapport mhuwa xejn ħlif dak li l-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi. Mhuwiex ir rapport ekoloġiku ħafna jew soċjali imma huwa allinjat fuq dak li l-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi. Għal attenzjoni tagħna. Għaldaqstant jidher illi għalissa ma kienx hemm l-approvazzjoni tal-partiti politiċi kollha, gruppi politiċi għax jidher il-grupp għandu dritt imma ma tantx jixtieq jilqa l-isfida ta' tibdil fil-klima u grupp ieħor ma ma il appoġġ fondamentali tiegħu mbagħad President tal-Parlament Ewropew kif ukoll skont il-kumitati fejn qed jiġu diskuss ir-rapport se jkun hemm pariri differenti fuq ir-rapport li tiġi propost. Imma allura jiena se nitkellem fil- osor u ngħid illi aħna li dejjem bħala parlament tajna bottatura l-Kummissjoni Ewropea biex tkun iktar ambizzjuża din id-derba isna ma nistgħux nagħmlu l kontra jiġifieri qegħdin nipproponu kważi kważi li mmorru lura meta mqablin mal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea wara li tkellmet il-President tal-Kummissjoni u meta mqabbla wkoll mar rapporti oħra fuq is-semestru Ewropew li ġew eh, votati qabel fejn ir rapporter kien tal-SND jew tal-PPE u għalhekk dan huwa l-istat tan negozjati ħames minuti ilu kien hemm kompromessi alternattivi li rċevejna mill ppm e, mir-Renew mill-ICR nistgħu nistudjawhom nifluhom ma nittamaw illi l-Parlament mhuwiex ser um, se jipprova min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea illi xi ftit idajjef f'dan ir rapport Mela. Nirringrazzjak għad il-kelma sal shadow Rapporter Enrico Gjoli. Grazzi ħafna, senjura President. Għazira Auror, aħna jina naħdmu eh, fuq dan il-rapport għal eh, xi ġimgħat issa kienet biċċa xogħol u naħseb li għandna nipprovaw nsibu l-aħjar kompromessi. U eh, kolnejt li musserna xilna, aħna provajna nakkomodaw ħafna mir talbiet eh, tagħkom, imma sfortunatament ftit kien hemm affarijiet eh, li stajt nara mdaħlin fil-aħħar kompromess tal-emendi. Għandi problema bil-kontenut kif ukoll bil-metodoloġija mela ħanibda bil-kontenut. Intom qegħdin tgħidu illi rridu norjentaw minn ġdid is-semestru Ewropew u dan huwa dak li trid il-Kummissjoni, però dak li qegħdin tagħmlu bl-emendi tagħkom u anke bid-direzzjoni tal-emendi ta', kompromess kien ehm, bidla għal kollox, inbidlu ehm, kif qed nifokaw fuq fis semestru Ewropew. U l-pożizzjoni tagħna hija ċara, aħna nixtiequ illi nżommu nżommuha bħala għodda ta' ehm, koordinazzjoni effiċjenti ekonomika. Aħna maħniex kontra li nakomodaw jew eh, norjentaw mill-ġdid kif bdejt tgħid inti li nbidlu l-eżerċizzju għal fatt li nkunu aktar ekoloġiċi. Aħna bilna illi il-Green Deal Ewropew irrid jiġi mdaħħal, nagħmlu referenza liħ, imma ma konniex qed naqblu illi ndaħlu l-Green Deal. F'kull artiklu ta' din ir-riżoluzzjoni. Aħna xtaqna streamlining u ressaqna l-proposti, iżda sfortunatament intom ma stajtux taċċettawhom u eh, bidlu l-qalba ta' proposta Imbagħad apparti minn hekk rritu tintaċipaw ħafna mill-kwistjonijiet li għadhom ma ġewx diskussi hawnhekk. Kwistjonijiet diffiċli ħafna illi għadna fil-bidunet tagħhom għasħana fid-dibattitu u intom fil-diġa qed titkellmu fuq pereżempju l paga minima, l-iskema tal-qat, imma li tgħidu dan kollu u ddaħluhom fil-idea ewlenija tal-semestru Ewropew ma naħsibx li xi ħaġa li nistgħu naċċettaw aħna jiġifieri fuq il-kontenut din mhijiex xi siġra tal milied ma nistgħux nitfgħu kollox eh, Eh, fil-format attwali tal-Green Deal jew, jew proposti oħra fejn qed nagħmlu anki referenzi għal ċertu diskorsi, eċetera, eċetera, għaliex naħsbu li jekk aħna jekk aħna nixtiequ li jkollna parlament responsabbli, ma nistawx nitilfu l-idea oriġinali, l-priorità oriġinali eh, jiġifieri li jkun hemm finanzjament eh, tajjeb adekwat u bilanċi tajbin għaliex eh, semmejtu fuq il-sbilanċi min-naħa tas surplus imma eh, imma rridux iddaħlu l problemi tad deficit u tad dejn. Fuq il-metodoloġija imbagħad aħna dejjem kellna l problema f'dawn l-aħħar ġimgħat illi kon dejjem irċivejna l-emendi tard. Wara l-aħħar laqgħa tax shadows il-ħamis, il ħames il ħamis wettuna illi l ġimma ħan nirċievu il-verżjoni ġdida tal-emendi ta' kompromess. U dawn irċevejnijom illum fl-erba neqsin 10. Fl-erba neqsin 10 u bdejna l-laqa fl-erba. Jiġifieri mhix ta' sorpriża għalikom illi għabbażi tal-esperjenza ta' dawn l-aħħar ġimgħat u li ma rċevejniex l-emendi ta' kompromess tal-ġimma eh, iddeċidejna illi eh, li ma nagħmlux din il-laqa u id-deċidejna li noħorġu b'verżjoni ġdida tal-emendi ta' kompromess illi aħna batna lilkom ftit minuti ilu. Jiena nixtieq però nistaqsi lilkom. Partiti ta' xelluk. Ħarsu lejn dawn l-emendi. Tistgħu taraw li ħafna mill-proposti oriġinali huma diġa' inklużi fil-verżjoni l ġdida tagħna. Jiena għadni nittama illi intom tkunu tistgħu taqblu fuq dawn il-kwistjonijiet, imbagħad aħna nkunu nistgħu jkun nistgħu jkollna riżoluzzjoni tas-semestru Ewropew kif suppost, eh, ma jkunx dew minn għax diħa ta' jew f'Marzu jew inkella ma jkollniex jew inkella mbagħad ma jkollniex seta meta jiddiskutu il-Kunsill, jiġifieri jiena allura nittama illi tkunu tistgħu taslu għal approċ responsabli raġonevoli u hekk nimxu mal-emendi ta' kompromess minna ħatana nirringrazzjakom. Grazzi. Shadow lejmiss jmiss minna ħatar Renew Engin Eroglu. Iva, grazzi, President. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporters kollha u l-assistenti u dak kollha li resqu l-emendi. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-kollaborazzjoni tagħhom għaliex ħadibna tajjeb fuq livell personali, però meta niġu mbagħad tal-kontenut politiku ta' dan ir-rapport kien hemm differenti fl-opinjonijiet. Kif eh, ġi msemmi fil laqgħa tax shadows kif semmejna aħna. <coughs> fir rapport tal-bidu kien hemm nuqqas ta' bilanċ. Isa, isa xi rapport ta' kampanja elettorali iktar milli rapport tal-Parlament u allura aħna fil-futur nixtiequ li niblu em, nibnu politiki għall-Ewropa minflok li nżidu l kampanja elettorali għal ħames xhur, jiġifieri kieku tajjeb jekk nimxu mal-prassi tradizzjonali ta' ħidma biex aħna nkunu nistgħu naħdmu u nuru liċ ċittadini tagħna li verament qed nieħdu l-mandat tagħna b'serjetà. Kif eh, qed naħseb li dan ir-rapport mhuwiex bilanċjat aħna ħdimna mal pps sabiex inresqu l-emendi u nittamaw illi il-ħidma bejn ir-Renew u l-PPE eh, tista' tinfluwenza l kontenut tar-rapport. Hemm affarijiet hawnhekk li ma nistax nifhem fuq il-politika ta' monitoraġġ u tal-ekonomija. Dan ir-rapport però ma mhuwiex ġej mir-Renew u l-PPE biss irdu naħdmu ma' gruppi oħrajn. Ovvjament sabiex aħna l proposti konġunti tagħna jirriflettu l-opinjonijiet tal-gruppi varji. Irridu ukoll naħsbu fuq il-politika ta' sostenibilità din hija l-qalba tal-Green Deal. Irridu politika illi tista taħdem anki fi kriżi. Ovvjament għandna l-pjaneta u l-bnedmin li jridu jaffaċċjaw din il-kriżi. Ma nistawx nimxu ma' politika illi twassal għal kriżi ta' dimensjonijiet kbar u allura għam dawn il-proposti, nixtieq nitlob l-ħodor l-essendisa biex ħarsu li dawn il-proposti, jisuhom tajjeb u jaraw ftit kemm jistgħu jaċċettaw dawn l-idejat komuni tagħna. U naħseb ma rridux nimxu mal-gruppi politiċi tagħna daqshekk b'mod b'saħħtu għandna naħdmu anzi flimkien kemm jista' jkun. Aħna ovvjament qegħdin sistema politika u l-Kummissjoni taħdem eh, f'din is-sistema u tipprova ddaħħal l-opinjonijiet tagħha wkoll. Imma jiena ġejt elett mill-konsitwenza tiegħi u minix qed hawnhekk sabiex nimxi maż-żifna tal-Kummissjoni u allura eh, il-kampanja elettorali issa għaddiet ejja nimxu fuq il-fatti u nassistu lill-ċittadini tagħna f'dawn il-15 xahar li ġejjin. Nirringrazzjak. Thank you very much. Grazzi. Il-programm tal-Kommissjoni ġi eh, votat fuq ukoll minn dan il-Parlament. Xtaqt nagħmilha ċara. Issa, il-shadow li jmiss għandna lil eh, Gunnar Beck minn ID. Aħna m'għandniex osservazzjonijiet minn naħa tagħna, nittamaw illi eh, nirriflettu tajjeb nkunu nistgħu natukom riżultati. Grazzi mela fil plumber mill-ħodor. Il-wara nofsinhar it-tajjeb lil kulħadd ħanitkellem bl-Ingliż Ir-rapporti ta' semestru fil-verità asħaq il-linka li qegħdin naħlu għaliex xejt il-parlament mhux qed jinteressa l ħaddieħor barra midin il-kamra, anke l membri tal-ekon stess mhumiex interessati f'dak kollu li qed ngħidu fuq is-semestru, jiġifieri is-semestru jgħaddi mingħajr ma nħarsu lejn l-opinjoni tal-parlament. Jiġifieri mm, din qed fil-passat Peress li m'hemmx ħsara periklu illi noħol noħol u rapport ħażin, forsi nistgħu ndaħlu l-AI biex nikbu hekk għaliex tista' tħares lil propożizzjonijiet tradizzjonali tal-SND, Renew, l-ID, l-SND u kulħadd iddaħħalhom fl-algoritm u hekk tkun tista' tikteb ir-rapport. Forsi għadna nistgħu nagħmlu xi ħaġa fuq dan ir-rapport għaliex edin f-moment eh, speċjali għandna orientament mill-ġdid tal-proposti tal kummissjoni u allura forsi issa l parlament ikun jista juri l-bil jew nuqqas ta' qbil fuq il-politiki tal kummissjoni Dwar is-sostanza, eh, għażla x'namlu, jew tiddeċiedu illi t-teddit it-teddit ehm, fuq is-soċjetà tagħna hija taħlita tal-aspett ambjentali u soċjali. U trid li dawn it-teddid eh, ikunu qed imexxu l-politiki tagħna jew inkella temmen illi t teddida ewlenija hija nuqqas ta' disċiplina budġetarja. Winston Churchill fl-1940 fis-sajf eh, ħares lejn il-parametri eh, ekonomiċi ma kienx qed jikompli ma kienx ikompli bil-gwerra kontra Hitler għax ma kienx tagħmel sens ekonomiku laqqas sens budgetarju. Imma ovvjament kien hemm xi ħaġa aktar importanti. U jiena naħseb illi aħna qegħdin eh, f'sitwazzjoni eh, simili m'hemmx eh, Hitler fin-nofs imma imma għandna sajtis u rridu nħarsu lejn kif ħan nimexxu dawn il-politiki il-qoddim. Ġifri dan id-dibattitu Jiena nifhem eh, li sijar il-PPR Renew li qegħdin jgħidu. li m'għandniex naqtaw qalbna fuq il-semestru li għandna naqdu il-politiki ta' budget u ekonomiċi. U din naqbel magħha għaliex għandna munita waħda u mannix nistat federali u allura rridu mod ta' konverġenza u semestru huwa eh, instrument sabiex nagħmlu dan. U allura ma nix naqtaw qalbna. Madana kollu kif eh, għal urro il-rabta bejn eh, il-politiki ekonomiċi u anki il-soluzzjonijiet għat-teddit Nistgħu ngħidu ħanam l semestru min-naħa u mbagħad l-Green Deal fuq in-naħa l-oħra. Imma daw l-affarijiet irridu jkunu allinjati u din hija l-qalba tad-dibattitu kemm irridu li naraw dan l-allinjament. U hemm anke nuqqas taftajin bejnietna, din hija normali. Jiena Kristjan u għandi nemmen fil-mirakli, imma ma nemmix fil-mirakli fil-politika. Tkun miraklu li kieku l-Parlament jirrifletti fil-bilanċ ġdid tiegħu eh, ir tal-Kummissjoni Ewropea. U ġifiri ma konċ sorpris fuq natural ta' dibattitu li kellna fil laqgħat ta' Shadows. Naf li hemm kompromess li qed jiġi propost. Uh, jina lest li li nħares lejom, ovvjament, imma rridu nkunu serji, Tiddin deċidu jekk xħatkun tkun bażi ta' diskussjoni, jekk le, jista' jkun hemm votazzjoni għada u daqshekk u mhux se noqgħod naħli ħin, imma jekk irridu diskussjoni serja, irridu l-ħin eh, irridu l-ħin għaliha. U lura jiena diżappuntat, minix sorpriż imma diżappuntat għaliex jidher illi li hemm ideja ġodda fil-Berlemont u anki idea toħra fil-komitati. Jider li dawn l-idejat il-ġodda mhux qed jidħlu fil-bibien ta' din il-kamra. U allura naħseb illi eh, f'dan il każ nippreferi li kieku jkollna din arja friska ġdida li tidħol fis-sala u jiena ħerqansa biex nħarsa dawn il-kompromessi l-ġodda u eh, jekk itina l-ħin, jekk le nistgħu nagħmlu hekk ukoll ikollna maġġoranza minnaħa tal-lemin fil-Kumitat Inte u imdorri biha din u tkompli għaddej għal xi snin oħra. Grazzi. Eugene Jurzika mnisija. Thank you, Madam Chair. Uh, we had several interesting discussions during the last. Grazzi ħafna dawla l-aħħar kellna l-laqat ta' shadows imma ma wassalniex l-qasal bilanċ jew rapport adegwat għax mill-bidu nett kien ovvju illi l-ostakoli huma dejjem kif nistgħu nirreflettu l green Deal f'dan il-proċess ta' semestru Ewropew. Iċ-ċiklu huwa qafas għall istat membri biex jikkoordinaw il-politiki baġitarju ekonomiċi tagħhom u naħseb hekk għandu jibqa' imma ovvjament ma jfissirx illi għandna bżonn ninjoraw il-Green Deal ovvjament, imma jekk il-politiki favur l-ambjent u l-investimenti ekoloġiċi jiġu mdaħlin fis semestru Ewropew hemm bżonn nittrattawhom skont ir-regoli attwali fiskali bħal infiq pubbliku ieħor inklużi l-indikaturi adegwati u l-kejl tagħhom. Jekk da ma kienx il-każ, ikun taħsara għal proċess ta' gvernanza ekonomika u l-investimenti ekoloġiċi futuri. Ma nistgħux insibu risorsi għal finanzjament adegwat tal-Green Deal fil-futur jekk l-Istati membri ma jkollhomx finanzi pubbliċi. Il-qatt tax shadows uraw illi minflok jieħdu approċċ pragmatiku dawk mixxellu ekxulu l-iktar jaraw il-Green Deal bħala opportunità biex idajfu ir-regoli fiskali attwali skont il-patt ta' stabilità u tkabbir. Imma il-patt imma l-parti mit-trattati huwa raġuni biex inneħħu dan il-nuqqas ta' mġiba tajba fil-żona euro. Naħseb li l-approċċ tal-kollegi mill-PPE kien ferm iktar kostruttiv. Naħseb referenzi li kkritikaw il-kompetizzjoni fiskali huwa ta' ħsara ta' dannu u jaqa' barra mill-kamp ta' applikazzjoni tar-rapport. partijiet oħra tar-rapport illi għalija joħolqu problemi, pereżempju l-appoġġ għal benefiċċji tal-qat, il-fond ekonomiku għal zona euro integrazzjoni tisma' fil-akki komunitar u l-appoġġ l-edis, da kollu jfisser ferm iktar periklu u inċentivi negattivi ta' ħsara għal żona euro. Billi ma nistax naqbel mal approċċ tas Sinjura Rapporter, jiena għandi l-intenzjoni li nivvota kważi kontra il- eh, kompromessi proposti kollha is-sur Guxmaw mill-Gwe Semis. Brigat, Signora President. Grazzi ħafna, Signora President. Mela, jiena ili naħdem fuq dan ir rapport u kont parti mill-grupp illi għamel l-iktar konċessjonijiet iktar li ċeda u pprova jasal għal kompromess. U ħaġa naturali, hekk suppost, imma jiena imħasseb nisma illi ċerti gruppi ma kinux disponibbli biex jidħlu f'kompromess ma' gruppi oħra. Ir-Renew, pereżempju, għamel sforz ċedaw ħafna meta mqabel ma' l-pożizzjonijiet sali tagħhom. Imma wkoll saqsew għal ħafna bidliet. U mhux kollha oġbuna, imma għandna bżonn nagħmlu sforz lejn kompromess. Problema hija li hemm gruppi oħra illi għandhom xi idea ta' kompromess imma għalihom da tfisser li huma mar rapport. Ma naħsibx li hekk suppost naħdmu Naf li l-gruppi kollha m'għandhomx l-istess pis, imma m'hemmx maġġoranza stabbli lanqas fil-Parlament Ewropew. Għal ċerti gruppi tfassil diġà ġie adottat mill-Parlament Ewropew. Pereżempju fuq il-kompetizzjoni tat taxxa jew id-dumping fil-qasam tat taxxa dawn huma kollha affarijiet li ġew adottati hawnhekk fil-kumitat ikun maġġoranzi kbar. Ġew adottati f'Strasburgu imma jidher li ma jistgħux jintużaw bħala bażi ma stajniex nużaw l-istess abbozzar l-istess tfassi fl-elementi ta' kompromess fuq dan ir-rapport. Jidher illi isna għandna bżonn immorru lura fuq lingwaġġ li aħna adottajna riċentement fuq il-BEPS dan kien il-każ. L-istess jott ukoll għal New Green Deal. U għalhekk il-grupp tiegħi sab ruħu f'sitwazzjoni skomda ħafna. Kellna niddefendu il- dak li għal il-President tal-Kummissjoni u nirrifjutaw ir-rwol tal-Kummissar responsabbli imma Eh, ovvjament stajna niddefendu u mbagħad it-tfassil tagħhom u aħna nasbu li l-Green mhux biżżejjed huma qed jgħidu li din l-politika ta' tkabbir tagħhom. Hekk nikkwotaha jiena il-President tal-Kummissjoni u kważi kulħadd eh, appoġġa fil-plenarja. Imma jidher li forsi din hija biss propaganda politika mhux pragmatika bħala strument ewlieni tal-politika ekonomika fil-Unjoni Ewropea u għalhekk għandna rwol illi nindifenduh. Meta jgħidu illi New Green Deal suppost mbagħad ikun ta' għajn ta' aspirazzjoni l politika l-oħra fl-Unjoni Ewropea, allura għandhom bżonn jikkonsidraw din il-perspettiva. Da ma jfissirx li dan il-deal juhu post kriterji oħra ta' politika ekonomika għandna bżonn nitkellmu fuq l-effettività ta' xi ħud minn dawn il-miżuri. Imma ir rapport bażikament huwa prudenti, huwa kawt. Ripeti, l konklużjonijiet tal-bot fiskali għazbis kollha però. U għalhekk naħseb tfassil pjuttost kawt u mixi l-ispirtu ta' kompromess. Grazzi ħafna nas sessjoni ta' Uh, catch the Eye minn Fernandez. Grazzi ħafna, President. Mela, aħna f'dan ir rapport nasbu li huwa rilevanti ħafna, huwa rapport illi hemm bżonn jorganizza jmexxi jistruttura l dialogu d dibattitu fuq il-politika ekonomika tal-Unjoni Ewropea għax jekk le ngħaddu si attwal imma naħsbu li dan il kumitat ma jkunx jista' japprova rapport bħal dan. U għalhekk wasal il mument fejn il-qofol il-qalba tal-kwistjoni huwa fejn il-Parlament Ewropew m'għandux pożizzjoni fuq ir-reviżjoni u l-implementazzjoni tas semestru Ewropew. Jiena naħseb li aħna għandna bżonn nirriflettu sew f'mument fejn iktar minn qatt qabel huwa neċessarju illi nirrevedu l-implementazzjoni tas semestru Ewropew intejbu l-ownership is-sidja tal-semestru minn dawk kollha li għandhom rwol fuq livell Ewropew f'mument fejn għandna bżonn iktar nintegraw, ninkludu d eh, dimensjoni ekoloġiku ambjentali fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea biex nkunu nistgħu nkunu eh, rispettajna t trattat ta' Pariġi dan il-Kumitat m'għandux opinjoni. U għalhekk naħseb li għandna bżonn nerġa' nikkonsidrawh. Issa, meta ġejna biex nirrevedu dawn il-kompromessi ehm, li ġabu magħhom ir-Renew u l-PPE, Jiena kont sorpris għax il illi l gruppi tal-SND wasal għalih fl-Lulju mal-PPE u mal-grupp tal-Liberali biex ikun jista e, waslu biex ikollha mandat Ursula von der Leyen u affrott ta' dawn il-kompromessu għalhekk jiena sorpriż illi nistgħu jistgħu jippreżentaw dawn il-kors minn ma' ikun hemm referenza għall prinċipji tal-SDGs tal-ġnus Magħquda Ah, u dan huwa wieħed mill-mandati ta' wieħed mill-kummissarju li kien sorpriż tant illi m'hemmx referenza dan ir-rapport għal għall iżvilupp neċessarju tal-pilastru soċjali li l-Kunsill, l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet kollha kienu qablu fuqha fil-leġislatura ta' qabel. Għalhekk il-grupp tiegħi huwa wieħed kostruttiv li jixtieq ifittex ftehim. Imma diffiċli in ġustifikaw bħala grupp li nkun nistgħu naċċettaw test illi jgħid ċar tont illi mhux se jirrespetti l-istess temet li aħna kellna hawnhekk fil-PPE u Marinju eh, f'Lulju fejn aħna sviluppajna rapport bħala rapport reċenti tal-Green Deal fuq l-istrateġija ambjentali u ekoloġika tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk kif kienet jgħid il-kollega Gusma u l-qasbis eh, qed nikwotaw nek jew nirreferenzaw il-Presidenta tal-Kummissjoni Ewropea. Mil-banda l-oħra, qegħdin naraw ukoll is-semestru ma jistax ikun ir-rotta biex il-marbu il-kontroll tat-taxxa tal-istati membri fil-kompromess tal-PEP Renew E, e, jidher biċ illi jkun hemm reviżjoni biex jippermettu illi jkun hemm xi tip e, ta' spazju fiskali għall-istati membri u għalhekk jekk aħna jew qed niċċaħdu li jkun hemm reviżjoni kif qalet il-Kummissjoni Ewropea fuq ir-regoli tat-taxxa fuq il-patt ta' stabilità u tkabbir ma jidhrux fil-kompromessi tal-PPE u Renew u din ir-reviżjoni ġiet imbuttata mill-Kummissjoni Ewropea u jidher illi kull stat membri jistgħu dak li jrid biex jappoġġja l-intrapriżi tiegħu u jużaw in-nefqa pubblika bħalma jaħseb li huwa tajjeb u lek li mija l-flessibilità li għandu l-PPE u Renew permessa dawn il-ftehmiet. Flessibilità assoluta mingħajr kontroll. Naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar Għandna bżonn nirrivedu fil fond dan it-test. Huwa importanti li l-Parlament Ewropew ikollu opinjoni illi jappoġġa x-xogħol il-kollega eh, tal-grupp tiegħi Oror Leluk u negozjati li kellha dawn l-aħħar ġmat u l grupp tagħna raw u ġabru l kompromessi u aħna nixtieq nirringrazzjaw għall kollaborazzjoni tal-kollegi tal-Gwe u tal-grupp tal-Ħodor f'dan f'din it-triq lejn dan il-ftehim. Naħseb għandna ftit sigħat biss biex inkunu nistgħu naslu għal um, ftehim ma l-grupp li ma jistax japprova test illi huwa inqas minn dak li ġie miftem mal-PPE u mal-Renew u inqas ukoll mill-ftim ehm, li kellna meta kien il-mandat ingħata lill-Presidenta tal-Kummissjoni. Ma sax ikollna test mingħajr referenzi tal-SDG sal-ġnus Magħquda u l-qas tal-pilastru soċjali u ndaħlu l-flessibilità għal dawk li huma għandhom iktar li huma iktar sinjuri u mhux fejn hemm bżonn u fl-aħħar mill-aħħar kif ma nafx jekk hemm xi proposta biex ikun nistgħu naslu brida tajba, aħna urejna rida tajba, u rapporter tagħna wkoll e urrid bir-reviżjoni tal ftemet kollha u kompromessi li tamaw il-PPE u Rinju jerġgħu jirreflettu għax il-Parlament ma jistax japprova t test kif għadd illi jinqas inqas mill-ambizzjoni tal ftemet li kellna qabel. Grazzi. I now will ask the Issa se saqsi rapporter Anzi, dispeċini għandna talba oħra F'assessori ta' KHDI Margherita Marquez. Grazzi ħafna, President. Jiena xtaqt uh, norbot ma' dak li qal ħonas u intenni din l-idea illi l-Parlament Ewropew hemm bżonn ikollu pożizzjoni fuq is-semestru Ewropew. Dak li rajna huwa illi l-istituzzjonijiet l-oħra, speċjalment il-Kummissjoni Ewropea tixtieq teġġa tfettaq fuq dan il-konċett ta' semestru Ewropew u ħasra fil-fema tiegħek jekk il-Parlament Ewropew jirtira minn dan id-dibattitu. Naħseb ma nkunux qed nużaw is-setat tal-Parlament mod xieraq. Il-Komitat tal-Baġit adotta l-opinjoni tiegħu fuq semestru Ewropew u hemm numru ta' punti fir-rapport nixtieq naqsam magħkom. Aħna kuntenti li l-Kommissjoni se tippreżenta proposta ġdida. Ngħidu biċ-ċar illi narfu l-importanza tal-SDGs u l rapporti speċifiċi ta' kull pajjiż u din ir-referenza partikolari speċifika għal ftejjim ta' Pariġi u l-istess jgħottu ukoll għall pilastru ta' drittijiet soċjali kif ukoll il-skema ta' reassikurazzjoni għall benefiċċju fulqat. Sax niftakar il kliem bil-Portugiż tajt il-kellima imma dan huwa dan hija l-pożizzjoni tal-Kumitat tal-Baġit maċċoranza kbira. U għalhekk jiena qed nqajjem hawnhekk l-opinjoni ta' dan il-Kumitat għax il-Parlament Ewropew bżonn ikollu pożizzjoni ma tistax titlef is-seta li għandha fir-ristrutturar ta' dan ta' din il-politika kif qal Ħonas. Maħniex qed ngħidu l semestru Ewropew mhux importanti huwa l-mekkaniżmu li għandna biex nipprovaw u illi niżguraw li l-impenji tal-Istati Membri jiġu rispettati u naħseb illi hija ħaġa loġika bis-sens illi r-rapport ta' natura bħal din hemm bżonn jiġi adottat inklużi referenza għall isfidi l-ġodda li ġew identifikati mill-Kummissjoni kif qal Jose Guzmaw. Mana, ma naħsibx li hemm membru hawnhekk li jaħseb illi nistgħu jkollna mekkaniżmu parallel għad-drittijiet soċjali jew għall-SDGs. Le, naħseb illa nabżon ninsibu mod kif nistgħu ndaħlu dawn l-għanijiet fil-mekkaniżmu mingħajr ma nbidlu in-natura tagħha. Issa għandi talba ta' mill-likom, mill-juri. Grazzi ħafna, President. Az, hogy kimenji engedmény. Jena nishtiq nitkellem bl-Ungeris. Tistaw taraw kemm il-ħakna kompromessi għanna bżonn naqraw l-emendi mill-gruppi u mill-komitati u suppost ikun hemm xi kompetizzjoni fuq kemm ċedejna ċentimetri ma qed nipprovaw kollha kemm aħna naslu għal kompromess u kollha nixtiequ nresqu emendi għax taqna li dan it-test isir riżoluzzjoni u dan jirrifletti l-istat Ewropew tal-istat attwali biex hekk nkunu nistgħu ninkludu l green Deal, ir-responsabilità soċjali u fejn nistgħu nagħmlu referenza għall-importanza ta' drittijiet soċjali ma naħsibx illi hemm bżonn illi ndaħlu suġġetti ġodda. Pereżempju l-politika tat-taxxa dawn ir-regoli eh, kienu kieku jinbidlu, jkollna nieħdu deċiżjonijiet maġġoranza kwalifikata fuq affarijiet tat-taxxa. U mbagħad hemm ħaġa oħra, apparti li ċedejna xi ftit, imma hija kwistjoni tal-Golden Rule. U jekk naqblu iċ-ċittadini tagħna illi jaqraw il-gazzetti li huma interessati fl-ekonomija, ta' jaraw il-valutazzjonijiet tal-Bank Dinji u tal-ECB jaħsbu illi tħannaf ċi xtaġnar li ma nistgħux noħorġu minnu. Allura l kummissjoni eżatt xettajt fuq it-tkabbir nistgħu ngħidulu staġnar jew tkabbir zero għandna bżonn nuru sens ta' responsabilità. Qegħdin nitkellmu fuq kwistjonijiet li qatt ma stajna naqblu fuqhom tajjeb li niddiskutuhom dawn is-suġġetti. Imma ma rridux inħaltu dawn l-affarijiet mar-realtà. Ovvjament il-vot huwa skedat għal għada u se naħdem tard il-lejla biex nipprovaw noħorġu b'kompromess. Ressaqna l-emendi illi jistgħu jkunu suġġett ta' kompromess. Nixtiequ nuru illi nilqgħu sitwazzjoni fejn il-Parlament Ewropew ikun jista tassew ikollu pożizzjoni fuq is-semestru Ewropew u nistiednu illi tingħaqad magħna x-xelluk. Rapporteur? Issa nagħti l-kelma lir-rapporteur. Grazzi ħafna jiena mhux se noqgħod nirrepeti dak illi intqal minn Ronas għaliex eh, ċar ħafna fuq il-fatt li dan ir rapport ma kienx rapport tal-kampanja elettorali imma illi eh, jorbot mal fil-fatt il-ħatra tal kummissjoni Ewropea il-ġdida. Issa, il-PPE talabna illi eh, nirrevedu dak li ħriġna aħna bih li rridu streamlined report u tal talbuna li kwistjonijiet kollha ambjentali jinġabru f'kompromess wieħed u dan għamennieħ ukoll. Il-PPE tal-abna illi ma nagħmlux referenza għal patt ekoloġiku f'kull paragrafu u għamennek u nista' nibqa' sejrek sija sħaħ aħna fuq il-kwistjoni tal-fiskalità rajna fejn nistgħu noħolqu l-aħjar kompromess anki dak li ġew votati b'maġġoranza qawwija fil-Parlament Ewropew u xorta ma kienx biżżejjed kull darba li provajna nsibu soluzzjoni u kompromess, kull darba provajna nagħmlu pass qatt ma kien biżżejjed fuq l-iskadenzi ngħidilkom li wasanna proposti ġodda għaliex aħna tant ridna insibu kompromess u għadna rridu nsibu kompromess għal aħħar minuta wasanna proposti ġodda biex forsi eh, eh, naqdu lil kulħadd u kienem hemm bidliet minn grupp politiku wieħed fl-aħħar minuta għandhom id-dritt, però dana reġa' għamel ibsaten fir-roti Aħna konna eh, ħdimna fuq il-vizjoni li qbanna fuq għal-ħamis, imma le, aħna kontattajna persuni kompetenti biex nħorġu proposti ġodda u nilħu ftejm u eh, ma kienem ħadd li weġibna forsi ftemna ħażin, forsi kienem persuni li telqu, hija ħaġa normali, ebda problema. Imma aħna sibna waħna xort waħda sibna ruħna maquda il-rida tagħna tajba se tkun hemm. U aħna se nibqgħu ninegozjaw sal-aħħar minuta ma nibżawx mill-negozjati. Aċċettajna t talbit kollha li saru sa issa. Imma fuq il-bqija jiena m'għandi xejn iktar xinżid għaliex naħseb illi rona ċar ħafna li ma nistgħux nagħmlu iktar Eh, aħna ma nistawx issa namlu fil-fatt inqas minn dak il-kompromess illi votajna fuq u sabiex inħatret il-Presidenta tal-Kommissjoni l-ġdida. Thank you very much. Uh... Grazzi ħafna. Naħseb illi nistaw naddu għal punt li miss Il-punt li mess huwa l-iskrutinju ta' atti delegati u miżuri ta' implementazzjoni u f'dan il-kuntest għandna skambju ta' opinjonijiet fuq l-att delegat fuq ir riskju tas suq skont il-CRR u atti delegati oħrajn futuri. Okay. Tajja pwis. Mela fuq l-iskrutinju ta' delegati dan huwa il-44 dibattitu li qed ikollna f'dan il-kumitat u l-ewwel wieħed taħt il-leġislatur il-ġdid li jkun jagħti importanza kbira għal l-eżerċitar effiċjenti tas seta ta' skrutinju tiegħu b'mod partikolari fuq atti tekniċi importanti Dawn id-diskussjonijiet pubbliċi huma wieħed mill-elementi li juża l-Parlament sabiex jeżerċita l-iskrutinja tiegħu b'mod effettiv. Anki f'dan il-mandat li l-Kumitat ikon irid ikompli dan id-dialogu kostruttiv mal-Kummissjoni u mal-Awtoritajiet Ewropej ta' għas supervizjoni llum se nkomplu niddiskutu CRD u CRR u nifokaw fuq l-għad delegat fuq ir riskju tas suq adottat mill kummissjoni fi 17 ta' Deċembru dan l-att huwa ta' importanza partikolari għaliex mhux biss jieħu iżid ma imma jbiddel il-formulazzjoni ta' lat tal l atta l ewwel livell ta' CRR u għall-ewwel pass ukoll sabiex indaħħlu miżuri ġodda biex nagħmlu stima u nkopru s-suq ir-riskju tas-suq barra minn hekk żewġ eh, standards regolatorji tekniċi għal futur eh, qed jiġu preparati u rridu jkunu diskussi. L-ewwel RTS Eh, fuq l-standards fuq kriterji biex niddefinixxu responsabilità manageriali u funzjonijiet ta' kontroll li fuqhom l-EBA bdiet il-konsultazzjonijiet tagħha. Nati merħba lil Natalie Berger li hija Head of Unit fil-DG Fizma u Lars Overby li huwa kap tal-Risk Based Metrics Unit tal-EBA natikom il-kelma biex tamlu introduzzjoni ta' mhux aktar minn ħames minuti u mbagħad nipproponi illi nagħti il-kelma l-ewwel lill-Kummissjoni sabiex jgħidulna x'inhuma l-elementi ewlenin ta' dan il-lat delegat il-ġdid fuq ir-riski tas-suq. U mbagħad wara jkollna l-mistoqsijiet. Sinjura Berger Kjoġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena nixtieq nibda billi infakkar illi il-Komitat Basel fuq is-Supervizjoni Bankarja irreveda l qafas għal riskju tas-suq fl-2016 u dana soltu nsejħuh bħala l bi dawn huwa wieħed mill-miżuri li ttieħdu wara l-kriżi pala parti minn dawn ir-reviżjonijiet, il-Kumitat Basel ħareġ b'approċċ rivedut standardizzat għar riskju tas-suq. U aħna proponejna li ndaħlu fil-Liġi Ewropea l-standards riveduti għar riskji tas-suq fil-pakket ta' Novembru 2016 billi emendajna ir regolament dwar ir rekwiżiti tal-kapital. Madana kollu, il-negozjati fuq ir il regolament dwar ir rekwiżiti tal-kapital diġà kienu avvanzati sew u ġew finalizzati f'jannar ta' l-2019. Meta il kumitat Basel għamel bidliet notevoli fl-standard. F'dan l isfond il-leġislaturi iddeċidew illi jużaw l-approċ ġdid standardizzat dak lek imsejjaħ l-approċ alternattiv standardizzat taħt il-CR2 biex ikkalkolla r-rekwiżita tal-kapital għal riskji tas-suq għal finijiet ta' rapportar biss u ta' mandat lill kummissjoni sabiex tagħmel l-aġġustamenti meħtieġa fil-CRR dawk li huma meħtieġa biex nimplementaw ir-regoli finali ta' Basel permezz ta' leġiżlazzjoni ta' tieni livell li temenda ir-regolament dwar ir-rekwiżiti tal-kapital. U dawn l-emendi huma s-sustanza tal-att delegat illi qed nippreżenta llum, ġifieri raġuni għalfejn aħna inkludejna dawn l-elementi tal-att bażiku għaliex meta il-leġislaturi kienu qed jiffinalizzaw il-ftejjim tagħhom fuq il-pakket bankarju l-Kumitat Basel kien għadu qed jaħdem. Għalhekk ir-riżultat ta' dan l-adattament eh, fil-att delegat huwa li issa qed nimplementaw għal finijiet ta' rapportar u mbagħad se ngħaddu għall-implementazzjoni tal-rieżami fondamentali ta' trading book għal rekwiżiti ta' kapital fil-kuntest tal-proposta leġislattiva l-ġdida li se nadottaw aktar tard din is-sena. Bħala konsegwenza, F'dan l-att delegat l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea kollha li għandhom trading book ikollhom japplikaw dan l-att delegat għal finijiet ta' rapportar sakemm ma jkunux eżentati mir-rekwiżiti speċifiċi ta' rapportal għal rekwiżiti tas-suq u inqabel limitu eh, minimu għal dawn ir-rekwiżiti li hu pjuttost toli huwa biss taħt 500 miljun euro ta' strumenti ta' kummerċ skont il-valur tas-suq b'tali mod illi il-banek bi trading book kbir jew ta' daqs medju se jkollhom jirrapportaw. U kif jgħid il-ftehim interistituzzjonali ta' 13 ta' April tal-2016 fuq il-leġislazzjoni aħjar, aħna konsultajna mal-esperti tal-istati membri dwar dan l-att delegat u konsultajna wkoll il-Parlament ukoll. Aħna organizzajna, anzi żewġ laqat tal-gruppi ta' esperti, l-ewwel fit-13 ta' Ġunju u t-tieni waħda fis-26 ta' Novembru bil-parteċipazzjoni tal-Segretarjat tal-Kumitat ta' Ekon. Aħna wettaqna konsultazzjoni pubblika immirata Kenna konsultazzjonijiet informali għaliex il-partijiet konċernati xtaqu li jaqsmu l-opinjonijiet tagħhom meta konna qegħdin infasslu lat id-delegat aħna irċivejna tmien tweġibiet mill istituzzjonijiet finanzjarji u assoċjazzjonijiet ta' istituzzjonijiet finanzjarji. U meta wieħed iqis in-natura teknika l-aħħar ta' dan lat ħadd m'għandu jiskanta illi marċevejniex tweġibiet minn uh, numru akbar ta' persuni li rispondew kien hemm min għamel suġġerimenti utli ħafna Kien hemm ukoll illi proponew xi korrezzjonijiet jew eh, bidliet fil-abbozz hemm min għamel suġġerimenti biex nalinjaw aħjar il-abbozz tal-att id-delegat mal istandards ta' Basel u aħna inkludejna l-kummenti tagħhom fl-att id-delegat sakemm il-kummenti u s-suġġerimenti kienu koperti mill-mandatu fuq dan il-punt irrid ninsisti għaliex aħna irċivejna feedback fejn talbuna biex nagħmlu mendi oħrajn flat id-delegat imma dan ma stajniex nilqawhom għaliex sempliċement ma kinux jaqgħu taħt il-mandat illi ingħata lilna mill-leġislatur. Għalhekk dawn il-kummenti ma stajniex inqisuhom. Barra minn hekk aħna irċevejna kommenti mill-subgroup fuq ir-riskju tas-suq mill ta' leba l-IBA e u il-bidliet illi jagħmel lat delegat li regolament wa rekwiżiti tal-kapital ma maħsuba biex innaqsu s-sensitività għal riskju ta' l-approċ standardizzat alternattiv u għal dawn il-finijiet jirrevedi il-trattament ta' kif jiġi ġestit il-riskju tal-iskambju eh, barrani jipprovdi wkoll riski differenti, ah, rati differenti għal riskju u anki għall esponiment għal eh, riski ta' tipi oħrajn. Dawn l-elementi huma bżonn meħtieġa sabiex Nkunu nistaw inqisu da kollu li adotta il-Kumitat Basel fl-2018 kif deċis mill ftejin politiku fuq is-CR2 lat id-delegat jimplementa dan l-istandard skont dawk l-istandards ta' Basel sabiex jiżgura l-implementazzjoni f'waqta tar-rekwiżiti ta' rapportar. Palma tafu u kif fil-bidu, il-proposta leġislattiva fuq is-CRR 3 għandha l-ħsieb illi iddaħħal l-standards ta' Basel uh, finali fl-Unjoni Ewropea u rid naraw kif il-rekwiżiti ta' rapportar tal-FRTB isiru rekwiżit ta' kapital veru propju. Aħna se nsegwu wkoll l-iżviluppi f'ġurisdizzjonijiet kbar oħrajn fir rigward tal-implementazzjoni ta' l-FRTB għal finijiet ta' eh, rekwiżiti tal-kapital għanna xiftit rakkomandazzjonijiet mill-autoritajiet Ewropej eh, bankarji fuq ir rakkomandazzjoni tal-FRTB għal rekwiżiti ta' kapital Fi tweġiba għat talba li għamilna għall opinjoni f'Diċembru tal-2019 irċivejna l-opinjoni teknika tal-EBA fis-sajf. Aħna se nqisu wkoll l-evalwazzjoni ta' l-EBA u anki il-feedback minn konsultazzjoni apposta li saret fil-proposta eh, li jmiss. Aħna kellna konsultazzjoni pubblika estiża li inalqet fil-bidu ta' din is-sena u rċevejna iktar minn mit tweġiba. Fl-aħħar net, irrid ngħid li l-istituzzjonijiet se jkunu jistgħu jissodisfaw l obbligi ta' rapportar tagħhom taħt dan il-att delegat la darba li BA tkun iffanalizzat standard tekniku li se jkun fih templates ta' rapportar flimkien ma' istruzzjonijiet. Li BA eh, se tippreżenta dawn l istandards tekniċi lill kummissjoni sa' 30 ta' Ġunju ta' din is-sena. Aħna beħsibna nippubblikaw żewġ atti fl-istess ħin u napplikaw l-att delegat sitt xhur wara idħul fis-seħħ tal-żewġ ehm, liġijiet. Grazzi ħafna u issa nistenna bil-ħerqa li nisma' l-kummenti tagħkom. Grazzi u nagħti l-kelma sa lil Sur Overbay. Grazzi ħafna, grazzi għall-istedina tagħkom tal-lum napprezza l-enfasi li qed jagħmel il-Parlament fuq il-att delegat li għalla volja huwa tekniku imma huwa importanti ħafna għal l-implementazzjoni kwistjonijiet li faċċaw il-banek u superviżuri il-dokument jagħti daqatajn ġenerali tal-punti ewlenin tal-att delegat l-integrazzjoni tal-approċ adottat u fuq il-suq tal- fuq il-riskju tas-suq smajna ħafna dwarhom diġà minnat Natalie. Fuq l-standard saka dan ġie finalizzat kellna skadenza ta' sitt xhur ħafna, però preżentajnih l kummissjoni fl-aħħar tas-sena zammejna mal-proposta li ħarġet mill-konsultazzjoni oriġinali li proponiet bosta soluzzjoniet pragmatiċi dwar kif eh, se eh, nsolvu ċerti problemi fostom irrati ta' imax eh, negattivi li għaxa ħaġa illi ma nistawx namluwa bil-formula attwali. Aħna imxejna skont l-standards ta' Basel għaliex kienu ħarġu soluzzjonijiet pragmatiċi u loġiċi b'mod partikolari fuq l-interessi negattivi tal negativi negattivi tal-interessi u din l-ewwel ħaġa li se noħorġu bħala riżultat mill-roadmap fuq dan il-riski tal swieq u mbagħad fuq l-ATS u teħid ta' riskju għadu għadna fażi bikrija tal-proċess il-konsultazzjoni talaq nhar l-erba l-aġġornamenti fl-OTS eżistenti wara bidliet li saru fl-artiklu 72 fil-CRR 5 kemna niżviluppaw abbozz ġdid skont il-mandat li ngħatajna f'CRD xuħut mill-kriterji li diġa kienu jeżistu fl-OTS diġa huma inklużi fid-direttiva u għalhekk kellna naġġornaw l-abbozz oriġinali tal ots Forsi tafu li issa peress li għaddejna minn standard tekniku issa irridu l awtoritajiet Nazzjonali ta' COD 5 irridu implementaw dan kollu sal-2025. Saru xi bidliet fil-formulazzjoni u eh, għal-daqstan tissem xinu ta' konsistenza bejn iż-żewġ oqsa u dan qed nippruvaw u ukoll fil-ħidma tagħna. Fu il-kontenut naħseb illi il-mandat huwa ċar sabiex noħorġu b'sensiela ġdida ta' definizzjonijiet fuq responsabilità uh, eh, manageriali u uh, business risk units u affarijiet bħal dawn. Barra minn hekk, provajna nżommu ma l-approċ oriġinali li hemm fl-ODS, jiġifieri li aħlilu fis seħħ mill-2014 imma provajna wkoll naġġornaw xi punti per pereżempju fuq ir-riskju tal-IT illi qed isir dejjem aktar importanti u għalhekk il-kapijiet tal-IT u sigurtà fl-IT irridu jkunu personal identifikat flimkien mal-kap ta' l-outsourcing. L-aħħar parti hija marbuta ma' rekwiżiti ta' remunerazzjoni koperti wkoll fis CODs li applikaw l-istituzzjonijiet kollha rispettivament mid-daqs tagħhom. Nafu illi irċivejna rekwiżiti li sabiex l-istituzzjonijiet żgħar jippreferu jkollhom proċess ta' identifikazzjoni aktar sempliċi u dan ukoll kien suġġett għal dokument ta' konsultazzjoni dwar kif se napplikaw il-proporzjonalità f'dan il-kuntest. Irrid eh, nħagġiċkom milli tkunu moderati fl-istennijiet tagħkom għaliex eh, aħna qegħdin nippruvaw naraw kif nistgħu ninkorporaw il-proporzjonalità bl-aħjar mod possibbli. Grazzi. Thank you very much. Now we have our list of uh, speakers for the Q&A. Issa naddu għal mistoqsijiet u nibdew Danuta Hubner mill-PPE. Jiena qed nitkellem għan-nom ta' Otmar Karas li huwa r-rapporter għal CRD 4 u CRR u Shadow għal CRD 5 u CRR 2. Ma setax ikun hawn imma talabni li nagħmel kummenti fuq tliet punti u għannom u kol nagħmel sitt mistoqsijiet u tliet kummenti jisħaq fuq l-importanza tal titjib tal-reviżjoni eh, tal-ESA Issa li biet tibat il-kommenti tagħha l-inna il-rrit ikunem periodu ta' tliet xhur anki jekk it-test adottat mill-Kummissjoni u għall-istess bħal dak li adottat l-esa. Is-Sur Karas jixtieq jirringrazzja l rappreżentanti tal-Kummissjoni u tal-IBA tal-li ġew hawnhekk għaliex huwa grazzi għalihom li aħna nista' jkollna l-iskrutinju fuq il-miżuri ta' tieni livell, irid jgħid ukoll illi eh, sar progress imma għatem xi mistoqsijiet pendenti mill-aħħar seduta ta' skrutinju f'jannar tal-2018 u għandu xi mistoqsijiet l-ewwel fuq lat id-delegat fuq ir-riski tas-suq. Jemmen li dan il-lat delegat huwa partikolari għaliex ma jissupplementax sempliċement imma ibiddel il-CRR għaliex kien hemm bżonn li dan għaliex l-standard wasal tard biex ikun involut u inkluż fil-proċess tal-ewwel livell il-rekwizit ta' kapital se jiddaħħal permezz tal-proċess tal-level 1 fis crr 3 u l-mistoqsijiet tiegħu huma dawn l-ewwel net meta wieħed iqisi lill l-artiklu 3-2-5 ma kienx kopert mill l-empowerment irrid ikun jaf jekk il-Kummissjoni taħsibx li dana se joħloq problemi għaliex ma kienx possibbli illi ndaħlu il-valuri ta' korrelazzjoni għal credit risk factors li huma appoġġati minn dan il-lat delegati għalhekk se jkun hemm bżonn ta' korriġendum u li BA x'se jkunu raġunijiet sabiex li BA tara data ta' applikazzjoni għal rekwiżita applikazzjoni skont l-artiklu 34 ta' CRR 21 ta' Marzu tal-2021 minn flok ta' Deċembru 2020 kif eh, u previst fil-att delegat. Mbagħad ħaġa oħra frabta mal-abbozz finali tal-IBA tal-mapping għal kategoriji ta' riskju mistoqsija l kummissjoni Kummissjoni biħsiba twet tagħmel konsultazzjoni qabel ma tadotta lat id-delegat jew inkella hija l fema illi konsultazzjoni tal-IBA kienet biżejjed. tini mistoqsija, il-Kummissjoni tista' tagħti aktar informazzjoni dwar sakemm u flima oqsma se tiddevja u tidbiet mill-abbozz finali tal-RTS tal-IBA. Umbat l-aħħar fuq l-abbozz tal-OTS tal-IBA fuq il-funzjonijiet ta' kontroll u dawk manageriali, forsi tistax tajdinna iktar, forsi uh, dan għamiltu tuħdġa ma' xorta kolli naqra l-mistoqsija dwar jekk hux biħsibkom tqisu l-prinċipju ta' proporzjonalità biex tevitaw burokrazija u pris amministrativ żejjed fuq istituzzjonijiet żgħar. U l-aħħar mistoqsija huwa minnu li l-Kummissjoni konfermat it-talba tal-EBA biex testendi l-iskadenza għal preżentazzjoni sa' Ġunju ta' din is-sena. Thank you very much. I think maybe we... Grazzi ħafna, naħseb ek nistaw forsi naqdu l-mistoqsijiet. Flimkien l-ewwel is-Sur Fernandez għal SND. Grazie, Presidenta. Grazzi ħafna, President. Mela naħseb illi ma nixtaqx f'każ li ma jkun illi ma norboċ ruħi ma dak li għall kollega tiegħi Karas u jew nieħu post tar-rapporter, imma s-servizzi tal-Parlament Ewropew raw li dawn l-atti delegati fuq is-suq fuq ir-riskju tas-suq skont l-artiklu eh, tal-IRA jistgħu jagħmlu parti mill-kompetenza tal-livell tnejn u jaċċettaw u jinfluwenzaw direttament il-ħiliet ta' ko leġiżlazzjoni ta' dan il-Parlament għax iġibu magħhom regoli fir-regolamentazzjoni tal-livell numru wieħed. Nixtieq ninaqat mal-mistoqsija ta' Danuta jew ta' Karas u insaqsi lill kummissjoni l-valutazzjoni min-naħa tagħha jekk tistima bħalna illi marret li lin mill-kamp eh, ta' applikazzjoni tagħha u jekk m'għamlet ċek ġustifikazzjoni tagħha u nixtieq fil-qafas tar-reviżjoni ta' dak li huwa l kapitali li aħna qegħdin nippreparaw bir-rakkomandazzjonijiet ta' Basilea u fil-proposta leġislattiva min-naħa tal-Kummissjoni fix-xhur li ġejjin nixtieq insaqsi lill-Kummissjoni li mija l-analisi tal-impatt tagħha għal dawk li huma l-atti delegati ta' dawn il-riski ta', eh, ta swieq u x'nistgħu nistennew fix-xhur li ġejjin. Grazzi. Thank you. Now uh... nirringrazzjak ngħadu għall-Onorevoli Kelleher mir-Renew. Grazzi President. Iva, jiena bidu eh, Caroline uh, Nightiger hija li qed tmexxi dan il-punt u ħallura nixtieq naqra l kummenti tagħha il-reviżjoni il reviżjoni Eh, ġie ppubblikat f'jannar tal 2017 ma kien tartwiz biex indaħluhom fil-ftehim tal-pakket bankarju f'Mejju sa sena l-oħra. Dan l-att delegat fuq ir-riskju tas-suq huwa wieħed importanti għaliex eh, qed jibdel dak li hemm bħalissa u eh, waqt il-kriżi l-qafas ma kienx ċar u ma kienx qed inċentivi sabiex il-banek jażlu bejn il-ktib bankarju u l-ktib kummerċjali skont li ma li kollu l-aħjar impatt għalkemm ir-reviżjoni eh, jagħti ftit mir-reviżjoni tal-alternattivi eh, naħseb li dan l-delegat għal riskju tas-suq huwa l-ewwel pass għall protezzjoni ma jagħtix rekwiżiti vinkolanti imma eh, jagħmilhom operattivi u nistennew illi għat delegat għal rekwiżiti tas-suq ħajjiġi ppreżentat f'jannar eh, f'Ġunju tal-2020 bħala l-aktar tard. Nixtieq nistaqsi, l-att delegat mill kummissjoni isemmi mod speċifiku li ma nistax ikopri l valuri ġodda ta' korrelazzjoni għal fatturi tar riskju ta' kreditu xikun l-aħjar mod biex nimxu sabiex dan jiġi implementat, nistennew għas-CRR jew revizjoni tas CRD, jew napplikaw il-Bazel 3.5 jew hemm xi riżoluzzjoni oħra. Jiena naqbel mal-attelegat u mhux qed nara raġuni għal reġezzjoni fuq iż-żewġ atti l-oħra fuq il-mapping u l-transazzjonijiet ta' mapping u l-RTS għal possibilitajiet manġerjali aħna nixtiequ narawhom daw qabel ma nikkommentaw fuqhom. Grazzi. Okay, we are, have a couple of members. Tajjeb, għaw xi membri mhumiex qegħdin hawnhekk. Għandi slot għal Sir Fernandez ma jisirxu ix jitkellmu mela nimxu dawn it-tlet mistoqsijiet. Yes, I give the floor to the... Naddi l-kelma lill-Kummissjoni, ġifiri. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena nixtieq nibda b'mistoqsija ġenerali fuq il-kwistjoni ta' seta. Iva, din hija dan huwa għat delegat xejn strab għaliex il-leġislaturi daċida illi jitlob lill kummissjoni sabiex eh, jipproċedi b'emendi ta' elementi mhux essenzjali tal-att bażiku Il-kolleġislaturi ddeċidew illi jagħtu ehm, data ta' skadenza l kummissjoni sabiex iressu b'din il-ħidma u data ta' skadenza kienet l-adozzjoni tal-lati delegati sal-aħħar tal-2019. U allura billi nadottaw dan l-att delegat ma naħsibx li jena nkunu qed immorru lil mill-kompetenzi jew setat eh, tagħna Aħna naħseb illi nkun qegħdin nimxu mal-mandat illi ingħatalna eh, mill-kolleġislaturi. U nistgħu naraw il-konsegwenzi tal-limiti tal-mandat fil-mistoqsijiet illi tresqolna llum dwar il-korrelazzjonijiet. Mela, jiġifieri l-valuri ġodda ta' korrelazzjoni. Din kienet kwistjoni fil-fatt f'artiklu 352 EI u kienet kun kienet tajnuna li kieku kwaħna konna f'pożizzjoni illi nħolġu b'dawn il-valur ta' korrelazzjoni. Iżda meta aħna e- eżaminajna l kwistjoni għalkemm stajna nagħmluha minn naħa teknika, għadna t ħafna li ma naqbżux il-kompetenzi tagħna u għalhekk <coughs> f'dan l-delegat ma tistgħu taraw xejn fuq il-korrelazzjonijiet. Allura, peress li ma kienx hemm kompetenza għall kommissjoni li tieħdu li tieħu azzjoni u din hija mistoqsija relevanti, din kif se titkompla fil-prattika? Issa, ovvjament din hija xi ħaġa illi se naħdmu fuqha skont eh, il kuntest ta' CRR tlieta, ġifieri ħa naħdmu ehm, skont il-proposta leġislattiva u sa dan it-tant dwar l-indiċi speċifiċi ta' korrelazzjoni, aħna nikkonsidraw illi l banek se jkunu jistgħu jimxu l qoddim għabbażi ta' deċiżjoni ta' superviżjoni jew approvazzjoni ta' superviżjoni, ġifieri din hija xi ħaġa l-ħassir każ każ flimkien mal super, dawk li qed jagħmlu supervizjoni nazzjonali. Aħna ma stajniex nipproċedu għaliex Eh, li kiku għamilna hekk aħna kun qed naqbżu l-kompetenza tagħna u naqbżu wkoll it-talba speċifika tal-kolleġislaturi. Grazzi. Anzi, skużawni. Eh, kien hemm mistoqsija oħra wkoll dwar l-analiżi tal-impatt fuq lat delegat għal rekwiżiti tal-kapital. tal kapital Iva, aħna fil-fatt ma konniex pożizzjoni illi nakkompanjaw l-att delegatana bl-evalwazzjoni ta' impatt għaliex li kieku għamilna hekk ma konniex nkunu f'pożizzjoni li nimxu ma' data ta' skadenza illi eh, inatanna mill-leġislatur u eh, konna nitolbu għall-assistenza teknika u ma setax issir fi żmien ta' sitt xhur Għalhekk aħna qegħdin fil-proċess fil illi nevalwaw l-impatt l-impatt fuq il-reviżjoni fondamentali tal-ktib kummerċjali sabiex ħana nkunu nistgħu nimxu mal-proposta leġislattivi tagħna CRR tlieta. Jiġifieri hemmhekk nistgħu nsibu r rispons kollu l-analiżi kollha u mbagħad naraw kif nistgħu naslu għall alternattivi ta' politika u kif ħan proponu l leġislatur li jimxi l qoddim Ġifiri, dan ħajsir għabbażi ta' evalwazzjoni ta' impatt sħiħa li tkompli fuq l-evalwazzjoni teknika tal-IBA illi wkoll ġiet akkumpanjata minn evalwazzjoni ta' impatt. Aħna wkoll ħani proċedu għabbażi ta' risposti li rċevejna fil-kuntest tal-konsultazzjoni pubblika estiza illi għamilna. Jiġifieri l-evoluzzjoni ta' patta d issir u eh, din ħatkun qiegħda tikkumponja il-proposta leġislattiva għas jarar tlieta. Nirringrazzjak. IBA jekk jogħġbok. Naħseb kien hemm żewġ mistoqsijiet għalija, waħda minnhom kienet marbuta ma' data ta' implementazzjoni taħt ir-rekwiżiti eh, illi aħna qed inħarsu li għal 31 ta' Marzu 2021 flok Settembru tal-2020. Jiġifieri hawnhekk għandna għażla pragmatika li bl-adozzjoni ta' sottomissjoni tal-RTS ehm, sal-aħar ta' Ġunju u l-adozzjoni ppjanata ta' tliet xhur mill-Kummissjoni eh, l-industrija ma jkollix ċans ehm, timxi mal-att delegat biex biex tkun possibbli legalment. Jiġifieri allura naħsbu li dawn is-sitt xhur addizzjonali huma meħtieġa biex ikun hemm l-implementazzjoni. Dan huwa żmien iqsar minn dak li jkollna s-soltu meta jkollna ġeneralment 12-il xahar sabiex l-industrija tkun tista' timplementa l rekwiżiti ta' rapport il-ġodda. Jiġifieri qed nippruvaw nagħmlu dan kollu eh, kemm jista' jkun malajr imma irridu nagħtu ftit eh, ħin lill-industrija sabiex eh, tadatta. Imbagħad fuq il-rekwiżiti ta' proporzjonalità jiena naħseb li din diġà semmejta fl-introduzzjoni tiegħi. Fl-RTS e dwar il-dawk li jdu riski aħna rridu nħarsu lejn eh, kif ħandaħlu il-bidliet il-proporzjonalità fil-banek il-ġodda. Mod ta' kif nistgħu nagħmlu dan jista' jkun illi ikollna kriterji limitati fuq eh, kontrapartijiet żgħar dan huwa mod ta' kif nistgħu nimxu l-qudiem imma naħseb nixtieq nefasizza ukoll il-punt illi li neħu rekwiżiti għal kollox mhijiex possibbli għaliex jkun eh, diffiċli li niġildu dawn il-kwistjonijiet. Grazzi. Nirringrazzjakom ma jidirx li hawn aktar tal-bit għal mistoqsijiet u allura nixtieq nidilkom li nistgħu naġġornaw il-laqgħa tal-lum u nkomplu għada fil-11 ta' filgħodu. Nirringrazzjakom.